Dear colleagues, ladies and gentlemen. Aziz kollegi, signori. Laureati tal-Premju Sakharov. Is-seduta tranitana issa miftuħa. Illum ninsabu waqt okkażjoni speċjali l-2011 sejra titfakkar fl-istorja bħala is-sena tar-rebbija arbija. Jiena u onura lija illi nati l-premju parlamentari tal-premju Sakharov għal-libertà tal-ħsieb fl-2011 lil-ħamsa minn nies irġiel u nisa qalbina li jirrepreżentaw din ir rebbi arbija. Il-premju jingħata lil is-Sinjura Azma Maħfus mill-Eġittu Mr. Ahmed Is-Sur Ahmed Al-Sanusi mill-Libja. Mrs. Razan. Is-Sinjura Razan Zajtuneh mis-Sirja. Mr. Ali. Is-Sur Ali Farsat mis-Sirja u koll. And the late. Kif Uh, Is-sur Muhammed Bouazizi llum mejjet mit-Tunizija. Dear friends, eżis ħbib, id-drittijiet tal-bniedem huma universali. Il-koll għanna għal-qalbna d-dinjeta tal-bniedem, il-libertà tal-espressjoni u tal-ħsieb. Kif ukoll gvernijiet responsabli ta' ministri fuqhom, kif ukoll għanna dritt għal dan kollu. Bloti tal-Premju Sakharov lil dawn il-ħames attivisti tal-BRB il-Parlament Ewropew jara fl-sforzi ta' daw kollha il-istinkaw għad dinjeta għal-libertajiet bażiċi u bidla politika fid-dinja rbija. Meta nħarsu lura lejn dawn l-avvenimenti li rajna fl-2011 wara il- rivoluzzjoni fit-Tunezija, tneħħija ta' dittatur u dan l-aħħar elezzjoni tħilsa biex infakru il-kuraġġ tal-poplu Tunezin natu l dan il-Premju Sakharov lil dak li l-umu l sur Muhammad Bouazizi bej fitri zazuħ illi tannar l-nifsu wara li l-autoritajiet għal-bosta drabi ċaħduħ l-iktar elementi bażiċi għal ħajja din jituża. Sa minn dakinhar rajna bidla fil-dinja qarbija u bossa tilfu ħajjithom għal libertajiet bażiċi u dinjità tal-bniedem. F'bosta bnadi din il-battalja għadha għaddejja. Fis-Sirja, protestanti għadhom għadhom jiġġieldu u jifaċċaw ħabs, tortura u violenza anki b'munizzjonijiet. <coughs> li mwiet huma rapportati li jaqbżu il-5000 minnhom 300 tfal. Biex infakru lil Sur Buazizi u l-daw kollha li tilfu ħajjithom fil-ġlieda għal dinjità u l-ħelsien fid-dinja rbija nitlob lilna l kol biex nirrispettaw minuta silenzju. The historical l-avvenimenti storiċi fakluna u koll fuq il-responsabiltajiet tagħna, speċjalment il-ħtieġa li nappoġġjaw il-membri il ta' soċjetà ċivili fost daw il-persuni li għandna fostna għandna tnejn għandna l-asma mal-fus tal-Eġittu u l-razan zajtoni tas-Sirja daw mhux ħaqhom biss rispett imma kaw kol ħaqhom kol prospett tal-futur. In-nomina tagħhom hija ta' unur unur ukoll l rwol tan-nisa fir rebbi arbija. Nisperaw li dan jinkoraġġihom biex ikomplu jinvolvu ruhom in-nisa. I hope Nittama illi jiġu illi l-involviment tagħhom huwa sinjal illi illi jkun hemm titjib fid-drittijiet tan-nisa eh, meta nqisu dan iċ politiku. Illum aħna għandna l-unur illi qegħdin nagħtu merħba fil-sala tagħna lill-lasma eh, maħfus li immobilizzat l-Eġizzjani biex joħorġu fit-toroq fil-pjazza taħrit u biex titlob biex jitolbu id-drittijiet hija simbolu e, u eżempju ta' kif individu wieħed jista' jagħmel differenza immexxi mill-ispirazzjoni u mill-konvinzjoni l-iktar b'saħħitha ta' drittijiet tal-bniedem minkejja intimidazzjoni u riski minnaħa tal-awtoritajiet is-sinjura Marfus nixtieq issa nistiednek biex tagħmel kelmtejn biex tagħmel diskors għalina. Jekk jogħġbok inżel fuq il-podium. Sinjura.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 premju il huwa għad unur ta' din ir-rebbija qarbija u r-revoluzzjoni fl-Eġittu li fetħet relazzjoni kbir ġdida bejn id-dinja qarbija u l-Ewropa. Għanna bżonn din id-dimensjoni ġdida, dan l-approċċ il-ġdid. Wara ir-rebbija qarbija u għabbażi tal-interess issa li qed ikun iffukat fuq id-dinja qarbija naħseb illi għandna nkunu gburin bin-nies il għaliex dawn huma verament fav favur il-valuri universali, rispett u d-dinjità u dan il-premju qed jagħti omaġġ lil dawk l-eroj ta' rivoluzzjoni dan huwa premju illi jmur li zazax eġizzjani kollha dawk li sagrifikaw ħajjithom li kienu iżjed koraġġużi minnu minni illa għaliex fisem il-libertà sagrifikaw ħajjitom. Ir-rivoluzzjoni eġizzjana waslet biex ir-reġim jispiċċa u ħafna pajjiżi Ewropej u Stati Uniti tal-Amerika kienu appoġġjaw u għenu l-reġim Mubarak qabel rivoluzzjoni imma wasalna biex tkisser il-reġim u wissanna din il-bidla. Il-reġim issa huwa mibni mhux fuq persuna waħda ma fuq diversi nies u aħna rridu nassiguraw ruħna illi aħna nibnu fuq da suċċess u nibnu fuq approċċ ta' paċi mingħajr violenza u aħna rridu nassiguraw li l-ebda eh, membru tal-reġim ta' qabel ma jgawdi minn l-ebda appoċ emżazax il huma l-esti jissagrifikaw li l-om infusom għall-oġġett u għall-miri tal-rivoluzzjoni u għat-twelit ta' pajis ċivilizzata bazi ta' drittijiet tal-bniedem għal kulħadd. Kull darba li jkun hemm ksur jew attakk fuq persuna rridu intervent minn malajr Mannix iktar nistennew għal ġustizzja, in-nies kienu qed imutu għaliex domna qabel ma ħadd nazzjoni. Ħajja waħda mitlufa hija biżejjed biex tur tagħti prova li hemm violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. U da fl-aħħar wassal għad-dinja rbija biex tieħu post ta' priorità f'mad-dinja kollha U dak li nixtieq nagħmel jien u li ngħidilkom dwar kemm jiena kburija għal martri kollha tad-dinja eh, tar-rebija arbija, tar-rivoluzzjoni arbija. Aħna ħan komplu, mux se nieqfu u sa nassiguraw ruħna illi din il-ħolma li għanna s-realtà. Grazzi ħafna. Thank you very much, madam. Grazzi ħafna, sinjura, tjajt il-President, tal-diskors ta' inkoraġġiment tiegħek it-tieni. Zazuħ laurijat, li zazuħa, hija s-sinjura Razan Zajtoneħ, illi hija forzata li tgħix eh, fil-moħbi miex fostna l-lum, imma hija da tkompli eh, tikkundanna daw il-violazzjonijiet li għaddejjin fis-Sirja aħna nirrokkomandaw il-kuraċ il-kuraċ estrem tagħha. Batitilna messaġġ, messaġġ ta' tama lejn Sirja ġdida, Sirja ta' tama. Dan huwa messaġġ indirizzat lilkom il-kol dal Imma, għanna laureati juħor fostna aħna għanna l-onur li għanna l-sur Ahmed għal Sanussi l-lum u għawihet minn dawk il-pilastri miħet minn nis li prova inizzel u jkisser dittatorjat zmin twililu u ħallas prezz qares għalih. U għall-iktar priġunier illi ta' kuxjenza illi dam fil-ħabs fil-Libja. fil ħabs fil libja għamel għatta 31 sena fil-ħabs. Is-sur għal-Zanussi set jaħdem fiħdan il-Kunsil Nazzjonali ta' Tranzizjoni Libjan u għan inkarigat mill-priġunieri politiċi. Ix-xewqa tiegħi lilu hija is-sofferenza li ju kellu jgħaddi minna titpatta permezz ta' konċiljazzjoni nazzjonali f'dak il-pajjiż fil-Libja. L-integrità tas sur Al-Sanussi, l-erf tiegħu għandhom ikunu valur, ta' valur rikonoxxuti għal valur tagħhom. Issa issa inti e, nistiednek biex tagħti id-diskors tiegħek. Grazzi. سيدي رئيس البرلمان الأوروبي أيها السيد Sur President tal-Parlament Ewropew, onorevoli membri ta' dan il-Parlament, eżjes mistiedna, ippermettuli nibda billi natikom il ringrazzjamenti tiegħi u l-gratitudni lilkom tal-li għaziltuni bħala bħala laureat fil-premju Sakharov għal libertà tal-ħsieb dan il-premju għandu tifsira morali u simbolika kbira ħafna. Huwa xi ħaġa illi in-nista Libja ħajapprezzaw u ferħuli tal-li jena irċivej dan il-premju u jati dan il-premju u koll iżjed kuraċ għal konsiderazzjoni tal-valuri li aħna dejjem konna favur tagħhom, jiġifieri l-ħolqien ta' stat kostituzzjonalment demokratiku li, li proteġi l-igwaljanza ta' kulħadd, li proteġi drittijiet tan nisa li jkollhom il-libertà u li kollom u koll il-vuċi taħħom mismu għaw jivvutaw. Nisa għamlu sagrifiċi gbar fil-Libja. Zaħat bil-ruħ u bil-abna u bil-aqarib fi sabil l-wusul ila saħat. il nisa offrew ħajjithom u anka l lulijedom raw imutu biex jippruvaw u ineħħu dan ir-reġim totalitarju illi aħna sofferejna minnu għal iktar minn 42 sena fħabsijiet, umiljazzjoni il-ħin kollu, violazzjonijiet il-ħin kollu għad-dinjità umana tagħna u domna snin sħaħ f'dan id għat li fl-aħħar wassal biex ħafna zazax eh, ħallew demmom U l-uniku arma aħna li kellna kienet l-impentana tal-konvinzjoni tagħna u għalhekk aħna fl-aħħar grazzi għall-appoġġ mill-komunità internazzjonali u minn dan il-Parlament Ewropew. U nixtieq nesprimi il-ringrazzjament tiegħi lilkom għal dan. Issa aħna rridu nerġgħu nibnu mill-ġdid il-pajjiżna U dan għanna namluħ b'mod tolleranti, nuru tolleranza saħansitra lej dawk illi kienu wara reati ħafna reati li saru, dawk li wet u reati kontra ħutna dawk illi kienu wara l-vjolenza ta' dinjità u tal-bniedem żgur jintom rajtu dawn l-affarijiet fuq it televizjoni ir-reati kbar li saru fil-Libja. U għal darboħra Aħna grati ħafna għall-appoċ totali li tajtun appoċ tal-armi, appoċ militari, etc. Aħna kif, kifet, għadni kifet, aħna ma kenni armi. U d-dittaturi prova iżomna l-isfel permezz tal-forza għax grazzi għal rabtit li ju kien għamel ma ċerti pajjiżi, pajjiżi li kienu jappoġġjawh, għal raġunijiet differenti, xikultant ekonomiċi jew oħrajn. Immanka daw il-pajizi kollha intunaw li fl-aħħar tal-ġurnata in-nies se jirbħu in-nies dejjem jibqaw hemm. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lill ewropa tal-pożizzjoni li ħadet li adottat u grazzi ovvjament lill-komunità internazzjonali kollha kemm hi. Imma irrid ngħid illi l-ġirien Ewropej tagħna kienu l-ewwel biex jappoġġjaw il-poplu Libjan minkejja in-nuqqas tal-armi li kellhom. U grazzi għal dak l-appoġġ aħna stajna inneħħu nwaqqaw il dan ir-reġim totalitarju li kien ilu hemm għal 42 sena. Ovvjament jiena kont priġunier ta', kuxjenza taħt il-Kurunel Gaddafi. Jien kont il-ħabs għal 31 sena inkludu disa snin eh, fej kont e, waħdi. Kont torturat ma kellix assistenza medika. Imma ma tlifx ċittama tama dawk is-snin kollha ma ma abbandunajċ e, dinjità e, tal-bniedem li jina kelli. U bissaħna fil-Libja aħna rridu niġu trattati b'mod ugwali daqs kulħadd. Marriċ li aħna niġu diskritti bħala pajjiż ta' terroristi, kulħadd il-poplu, kulħadd għandu dritt għal ħajja tiegħu. U nirrikonoxxu dritt tal-ħajja ta' ħadd ieħor. U dan il-premju Sakaraf nittama li jagħmilha possibli għalina biex namlu iktar progress u jagħmilha possibli għal stati oħra li għadhom taħt dittatorjati biex jamlu progress Jekk joġobkom appoġġjawna u appoġġjawna biex aħna nistgħu naslu għal dawn il-miri, għan it-triqija twila qabel ma nistgħu naslu għal dawn il-miri. Grazzi għal paċenzja, l persistenza aħna żgur naslu fit-tmim din it-triq. U l-ewwel pass huwa li noħolqu parlament u kostituzzjoni li tkun ivvotata mill-poplu kollu. Grazzi ħafna tal-ismajtuni. Dear colleagues, kollegi, il Premi Shakrov jinata għal-libertà tal-ħsieb u dan jista' jieħu forum differenti xi drabi ikonna spinġija. Spinġija li titkellem ħafna aktar minn mill-kliem u dan nistgħu narawhom mit tpinġijiet tas-sur Ali Falsat permess tal-kreattività tiegħu l-ħeġġa, il-kartuns tiegħu marru li lin mill-frontieri tal-espressjoni tal-kelma fis-Sirja u fid-dinja arbija. Il-kartuns tiegħu politiċi jirriflettu l-ideali tiegħu. Għall-ewwel kienet jiġi msawat mill-forzi tas-sigurtà fawissu. Idejh kisru omlu bid daqqit li tawħ. Pero huwa batilna messaċ, video għaxu ma ksetax jiġi għawnek fosna fil-Parlament Ewropew lek nistidinkom biex taraw dan il messaċ dan il-video minn ħati għaw stess. Grazzi. مرحبا أيها الأصدقاء كنت بتمنى أكون معكم وأحضر هذا التكريم العظيم Jina nishtiq natikom merħba, eżis ħbib, xtaqt li kont stajt niġi fostkom u li irċevejtu kol dan il-premju Shakrov tant prestiġjuż għal libertà tal-ħsieb, pero sfortunatament iċ-ċirkustanzi ma jħallunix milli nivvjaġġa biex inkun fostkom illum. Pero il-sibiet tiegħi u anki l-ispirtu tijaj jgħat fostkom kif tinsab ukoll qalbi. Nixtieq nuri l-gratitudni tiegħi tal-li intom għażiltuni bħala persuni, persuna biex nirċivi dan ir-rigal, dan il-premju Shakarov. Jiena qed insofri u qed nara daw l-affarijiet verament korroħ li qed iseħħu fis-Sirja, kull mument, kull ġurnata li tgħaddi, in-numru ta' vittmi qegħdin dejjem jiżdiedu u din ovvjament qed hija ħaġa li verament tħassibni. Għalhekk jiena sibijiet tiegħi jmorru lejn daw il-persuni, li daw il-vittmi. il persuni li daw il il persuni li daw il vittmi u anki id-demostranti n-nisa domet joħorġu fit-torq jiprotestaw. U ma edin jajdulna li il-libertà hija ħaġa ferm prestjuża li tinata minn għanna minn għantalla u illi iva tajb li nġildu għalija. In-nisa joħorġu jiddemostraw fit-toroq u ma mumiex imbezza li jmutu jew jitilfu ħajjithom jina il-tqajt ma' nies u tkellimt ma' nies u jafu x'inhu ma' riski li qed jaffaċċjaw meta joħorġu fit-toroq biex jipprotestaw, jiddemostraw. Però ma jafu kemm hi ħaġa importanti, kemm prezz qol il-prezz aħħari u għalhekk qed ikomplu joħorġu fit-toroq u jiddimostraw. Għal dawn l-aħħar 50 sena jiena nista' ngħidilkom li leħni ma kienx qed jinstema, però issa leħni qed jinstema' Jina lek għandi dritt tal-ħajja u dritt tal-libertà u dinja xi ħaġa li jina lest li nġilet għalija. Nixtieq nirringrazzjakom il-kol tal-li intom tajtuni dan il-premju, nixtieq nirringrazzja lis sur Jeffrey Harris, il-kap tal-unit tal-Komitat ta' Drittijiet tal-Bniedem, nixtieq nirringrazzja l-President tal-Parlament Ewropew lilkom il-kol u nixtieq ukoll nesprimi mod solenn l-gratitudni estrema għal dan il-premju. Grazzi. handing over the Sakharov certificates. Mela jina nati issa lotja ta' ċertifikati lil dawk li rebħu dan il-premju.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 The solemn sitting is now closed. Voting, voting. Il-votazzjoni ser tibda immedjatament. Voting will start immediately. Il-votazzjoni ser tibda mill-ewwel.